ħafna mill-ġurnata tiegħi ġo Firenze fejn eh, hemm anki festival Ewropew u kien hemm konferenza fuq l-istat tal-Unjoni u, u biex nintaqgħu wkoll ma' studenti tal-Università Ewropea ta' Fiesole. Dan huwa l-61 anniversarju tad-dikjarazzjoni ta' Schumann illi ferma, e ferma l-bidu tal-Unjoni Ewropea u flimkien għamilna ħafna Schumann kien ikun gburi l-lum biex jara fej wasalna. Il-fondaturi kellhom dan f'moħħom li noqogħdu flimkien biex nelbu l-problemi. Llum qegħdin flimkien eh, u inħarsu lejn il-futur bittama. L-Unjoni Ewropea illum hija parti importanti fi xena internazzjonali Dan l-aħħar rat fl-Assemblea Ġenerali tal ġrus Maquda kienem uh, eh, il-rappresentanti eh, tal-Unjoni jistaw jihdu sem fil-Unjoni fil, eh, unjoni fil ġrus ġlus u jistaw jeprezentaw ehm, mozzjonijiet u dinja grazzi anki għal ħidma tal-Parlament. dan huwa importanti ħafna l-azzjonijiet tagħna xu importanti li wieħed jaġixxi hemm sitwazzjonijiet li jobbligawna naġixxu. Jiena qed naħseb għall-Afrika ta' fuq fejn għad hemm tensjoni kbira u qed naħseb ukoll eh, fuq is-Sirja u fuq il bahrejn Tiret komunikazzjoni fi 17 ta' Mejju eh, għas-seba darba l-Unjoni Ewropea ħadd iċċelebra il-ġurnata internazjonali kontra l-omofobija. Aħna kontra kolunkwe forma ta' diskriminazzjoni. Hemm postijiet fid-dinja kollha fejn hemm persuni li jiġu torturati u persegwitati. Aħna nħossu eh, Eh, il-ġlida kontra kull forma ta' diskriminazzjoni bħala eh, ħaġa importanti eh, fondamentali tal-atti legali kollha tagħna u dan huwa skont it-trattat tagħna. Raba komunikazzjoni. Il-Parlament Ewropew jikondanna kontinwament l-azzjonijiet fil-Gaza u fil-kondanni għal-mewt il-kondanna għal-mewt titlob sforz komuni biex eh, naslu għal eh, sanzjoni pacifika, soluzzjoni paċifika tal-konflitt fi Izrael. Issa naddu għal kummenti fu l agenda Minant sur de magistris, jina irċevejt zewċ tal-bit għal applikazzjoni tal-immunità eh, għal żewġ procedimenti u f'żewġ erati italjani. Missur Usfaski rċevejt talba għall-immunità għal eh, proċess eh, penali mit tribunal ta' Vilnius. Umbat hemm talba ta' immunità skont l-artikolu 6.3 ta' regolament dawn ir-talbiet se jiġu se jiġu mibgħu tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali li hija kompetenti kompetenti fuq dan is-suġġett. jina, eh, le, President, mux qed niprofa nitlob regolamenti, ma jina ma fimċ dak li inti għat, qed eh, tismawni, jina ma fimċ dak li inti għat ta' dak kifat fuq is-sur de magistris. Is-sur de magistris talab eh, jibbenefika mill-immunità parlamentari, jina ma fimx sew. Għal peress li is-sur de magistris palissa huwa kontra l-immunità, huwa propju eh, l-iktar bnidem li qed jiġilet kontra l-immunità, jiena naħseb li hawn żball eh, forsi traduzzjoni ma kienx tajba, jiena nixtieq eh, kjarifika fuq dan li inti għadha kifat. Huwa impossibbli li l-sur de magistris jitlob immunità parlamentari. Yeah, it was uh, such a, it was... Iva, Kienet talba kif jiena